Naħseb li nistgħu ngħaddu bil-votazzjoni kif ippjanat. L-ewwel suġġett huwa eh, dak dwar is-sitwazzjoni fi Sri Lanka. Għanna dil-mozzjoni għal riżoluzzjoni minnaħa tal uen favur kontra astensjonijiet. Din eh, ġiet irtirata. Sur mażina għandu kwistjoni proċedurali. Jiena ninsab hawnhekk. Jiena minix nipparteċipa fil-votazzjoni eh, permezz ta' ftejji mal-Grupp Soċjalista. Tajjeb, aħna ħaneħdu nota ta' dan. Issa, naraw il-mozzjoni rizoluzzjoni konġunta ta' erba gruppi dwar l-istess kwistjoni. Is-sur Tarnok jixtieq jipproponi emenda orali dwar it-tieni paragrafu. Jiena qed nitlob għal eh, bidla eh, permezz ta' emenda orali għaliex aħna sa stabbillejna l-konfużjoni li kien hemm fil riżoluzzjoni konġunta il-non-fire period ma kienx jagħmel eh, sens, u sabidilni għal ceasefire. Dan qed nużaw kelma li mhix tajba hawnhekk għal daqsant nistgħu nibdlu in-non-fire għal eh, nibdlu għal non-fire flok ceasefire għaliex din hija l-lingwaġġ uffiċjali. Xaħat joġġezzjona għal din l-emenda li qed tiġi proposta? Le? Isur Mazzakis. Naħseb li hemm xi ħaġa oħra aktar l-isfer u s-sur tagħna kien jgħidilna dik qabel aħna nivvutaw. Hemm bidla oħra. Din tinkludi l-kliem humanitarian aid biex intik idea ta' xiex qed dwar xiex qed nitkellem u importanti li dikjaraw no fire period. Li din hija lingwaġġ fid-dikjarazzjoni koshered. Issa sejrin nivvuttaw is-sur Rumeva. Għaw diversi eċċitament il-lejla. Eh, Sur eh, Rumeva, l-kelma eh, nadilek il-mikrofonu. Jien ma nafx din hiex problema lingwistika dan fit-test hemm miktub ceasefire waqfin mill-ġlied. Suppost tkun ceasefire. Is-sur tagħnok qala b'mod ċar huwa qed jipproponi l-aħħar verżjoni fl emendora li tiegħu kien ċar dak se jemenda dak il-paragrafu partikolari, jina staqsejta kien hemm xi oġġezzjoni ma kien hemm lebda oġġezzjoni għal daqstant se nivvutaw dwar it-tieni paragrafu bl-emenda kif proposta mis-sur tagħnak. Nivvutaw dwar dan il-punt favur? Kontra? Astensjonijiet? Għaddiet. Għaddiet kif kienet emendata. It-tieni suġġett U dwar paragrafu fil-premessa Is-sur Tanik għandu emenda oħra xi jagħmel. Jina ngħid illi mill-ordni kif ġew printjati hawnhekk eh, jina kont qed naqralkom eh, l-emenda orali għal premessa k u jina apologizza għal konfużjoni. Aħna qegħdin emendaw tieni paragrafu, għallu dan jista' jispjega l-konfużjoni li kien hawn. Nistgħu forsi nibdlu din fil-votazzjoni, narġa' nitlob skuża, però hawnhekk qiegħda flordni żbaljata fil istatijaj tiegħi. Jiena kont qed naqra il-bidla li xtaqt nagħmel għal premessa ke flok parag it-tieni paragrafu dik hija dik ser nivvutaw dwara wara u Sinjura President jiena nitlob skuża għal taħwit li ħlot. Ġifir, inti jattajt li ħna rridu mmorru l-ura biex nivvutaw dwar l-emendi f'paragrafu 2. Tajjeb, wis se għamlu dan, dawn l-affarijiet rridu jisiru eh, eh, b'aktar attenzjoni. Issa se nivvutaw dwar paragrafu 2. Tista' tirrepeti l-emenda orali għattini paragrafu sur tanok. Kolleg, joġobkom, misimawni.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 Xi ħadd għal din l-emenda? Favur? Kontra? Astensjonijiet? Għaddit. Għaddit l-emenda tajba tat-tieni paragrafu. Issa ser ngħaddu għal premessa k li diġa ġiet emendata u diġa votajna dwar dan. Issu l-massakis, naħseb li biex nkunu eh, ġusti ridu nivvotaw dwar premessa ke issa. Grazzi. Biex niċċara l-affarijiet ejjew namlu għal darboħra, ejjew nħarsu lej premessa ke sur tenok testa tirrepeti l-emenda orali dwar dik il-premessa partikolari. Għallanta sur Romeva tittejtek. On the government of Sri Lanka and the LTTE to declare a no-fire period to allow for evacuation of the sick and wounded and provision of humanitarian aid to civilians. Tajjeb wis, naħseb li bilna hawnhekk għan votaw favur kontra astensjonijiet għaddit. ser nivvutaw dwar il-mozzjoni e riżoluzzjoni konġunta kollha favur kontra astensjonijiet. Ġiet irtirata. Issa ser naddu, anzi il kelimi jiskuża ruħu għaddiet. Issa se naddu għal sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni ta' rifuġjati Birmani fit-Tajlandja. Is-sur Tanok li propona dwar it-tieni paragrafu għandu emenda orali. Issa u attent iktar sur Tenok dwar din l-emenda partikolari ta' tieni paragrafu. Għaliex għandna diversi emendi orali oħra namlu. It-tieni paragrafu. Jina naf illi għawnek eh, kidbu illi ħazin, mux fl-ordni tajba li ser nivvotaw dwar, allura ħanuqot aktar attent. Għattini paragrafu, aħna rridu nżidu l-klim fl-ħar tal-paragrafu. Arbitrary taxation and land confiscation. Ore, iparki għandidresi? Għandifesi? Hemm xi oġġezzjonijiet oħra le? stant ħan nifvotaw dwar paragrafu t-nej e kif proposta missur tenok favur kontra stensjonijiet għaddit. Issa ser naddu għal ħames paragrafu tat test għal darboħra emenda għara għal missur tenak. Aħna għedin nisimawk. Il-mikrofon għak joġbuk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 Tenok, hemm xi oġġezzjonijiet allura ħan votaw favur kontra astensjonijiet għaddiet. Is-sitt paragrafu emenda orali minn anti-sultanu għal darboħra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 to work on a permanent solution to this long standing problem. l-emenda kontra astensjonijiet wara s paragrafu għanna l-emenda tal-liberali favur kontra Minu kontra? Astensjonijiet? Maddiċ. Għanna l-emenda tal-grupp soċjalista. Vot separat l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Sattini tieni parti favur kontra Astensjonijiet? Maddiċ. Wara tmin paragrafu, issa għanna l-emenda tal-liberali favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa dwar premessa E għanna emenda orali. Is-sur tanak? dwar il-premessa E, il-premessa li trid tkun hekk fej l-Aġenzija ta' Refuġjati ta' Nazzjoni tiwrid tħabbit tħassib tagħha dwar trattament ħażin ta' refuġjati u kellha e, diversi refuġjati fil-awtoritajiet ta' Tajlandja. Ingrazzi sur tenok hemm xi oġġezzjonijiet le, favur. favur il-premessa E kontra astensjonijiet għaddit. Issa dwar il-test kollu favur kontra astensjonijiet għaddit. Sejri naddu għal suġġett li jmiss dwar il-mozzjoni il mozzjoni rezolut estradizzjoni konġunta iċ-ċaħda tal-estradizzjoni mill-Brażil ta' Cesare Battisti se jrid nagħmluha votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Kolla votajtu? Votazzjoni magħluqa. Għanna